Sinjuri, għanna ftit punti li xtaqt nibda bihom. B'dispjaċir informakom illi f'inċident tal-ferrovija li seħ ġewwa Brussell, kollega tagħna Is-Sinjora eh, e, Kandago li kienet taħdem fil-Parlament mietet fl-inċident kienet ilha taħdem mal-Parlament mill-2008 u fissem il-parlament nishti eh, n-wasal il-kondoljanti tijaj l-familji taħħa u kena u kol l-arar ġo Madeira fil-Portugal il-dawn din ix-xita qawwija waslet għal mewta 30 persuna u aħna nuru solidarjetà mal-familji tal-vittmi ta' din it-traġedja kif ġobkom inqomu bil-wifqa u uh, namlu minuta silenzju sabiex niftakru f'dawn il-vittmi. Dziękuję Państwu. Grazie ħafna. Issa nixtieq li nil-għawnek fostna il-mistiedina Tana mill-Belarus, il-Senjura Boris u s-sur Aleksandr Milinkiewicz li huwa ir-rebbieħ tal-Premju Saharov, il-Premju tagħna tal-Parlament lura fl-2006 u li huwa mexxej tal-Oppożizzjoni Demokratika ġewwa l-Belarusja.